proposti l ewwel net ir-rapport ta' Silvej Van Kaufman fuq il- program, program dwar li doneta u prestazzjoni ta' regolamentazzjoni. Grazzi, kollegi. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tal-2014 fuq il-programm għal il-, -program għal il l-idonejta u l prestrazzjoni tal-regolamentazzjoni. Refit hija inna għaddeja bija mill-2012. Il-Kommissjoni sena li għaddit resqet program għal tfassil tal-liġi aħjar u issa għanna ftejjim intersezzjonali bejn il kunsill u il-Komissjoni u dan il-rifit huwa tar-rwol ċentrali għax-xogħol tal-Komissjoni u essenzjali wkoll għal mod kif l-istituzzjonijiet jaħdmu bejnietom u għalhekk tassew neħtieġu illi eh, nsemmaw leħinna bħala Parlament fuq dan il-programm. Kien hemm rapport li ġie adottat maġġoranza kbira u hija ħaġa tajba li Franz Timmerman, il-Viċi President, ingħata dan il- mandat ta' tfassil ta' liġi aħjar għax dan kien messaġġ ċar batna niċ ċittadini Għax ħafna drabi jaraw li l-Unjoni Ewropea burokratika żejjed u tridu jridu jbidlaw sewwa jridu. U r-rapporti eh, jisħaq illi dak li qed nitkellmu hawnhekk dwar huwa mhux in-numru kbir ta' qatti u l-biċċi tal leġiżlazzjoni li għandna, ma dak li huwa aktar ġeċessivi għal kwalità, kwalità tal-liġijiet Leġizlazzjoni soltu tuħu post 120 liġi illi wassal għal inqas burokrazija. U fl-aħħar mill-aħħar isħu il-suq waħdieni. Dialogu b'imsieħba soċjali u rappreżentanti mis-soċjetà ċivili kollha taċċerta illi l-Unjoni Ewropea u e, min ifassal il-liġi huwa trasparenti, iktar trasparenti u għalhekk nisqu illi il-Kummissjoni iqis tqis il-partijiet kollha interessati. Għanna bżonn approċċ li huwa bilanċat. Im-sajt fuq l-internet. List jissejjaħ Relieving the burden, Tell Us Your Views, il-Kommissjoni waqfet ta' il-pjattaforma li huja li ħafna. U l-Parlament żgur ser ikun qed jagħmel tajjeb għaw jisegwi ċertu żviluppi li jsiru. Xtu naraw issa ir-responsabilità dik l-iktar ħaġa importanti fil-leġislazzjoni li ħaġa li niddiskutu wkoll. Anki per meta għandhom jinħarġu leġislazzjonijiet differenti jidrinna illi il- ta' xekun jistajk li memx eh, deja vinkolanti. Għalix faħar bil axħar il-Komissjoni tkun responsabli għal deċiżjonijiet ta' ħamiex kwistjoni hawnhekk ta' deċiżjoni politika. Waħna wkoll li jidu naċċertaw illi l-imsieħba soċjali huma kol jitisu. termini tal naqtaw il-burokrazija l eks tal-SMEs tagħna hija essenzjali għax hawnhekk l-Unjoni Ewropea mhix kum mhux negozju hawnhekk ma sawx li aħna sempliċiment deċiżjonijiet tagħna jbażaw ruħhom fuq analiżi tal-ispejjeż. U fil-fatt il-naqis tal-burokrazija m'għandix twassal għal tnaqis tal-drittijiet tal-ħaddiema. tal drittijiet tal ħaddiema tal tal ħaddiema u jew il-frammentazzjoni tas suq intern. U fl-aħħar mhux lanqas il-Parlament ukoll ser jissokta b'xogħlu li jiffoka fuq ir-rifit ħafna. U nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li kienu involuti tal-kooperazzjoni bisieħ tagħhom fil-Komitat. Mod partikolari ir-rapporter. Grazzi. Grazzi tassew. Din is-sistema ta' preżentazzjonijiet osra jfisser li morru minnu fih għal Catch the Eye Angelika Nibla. Jiena nixtieq nitkellem fil-qosor biex ngħidilkom li l-programm Refit huwa wieħed tajjeb ħafna u hemm programmi konkreti hawnhekk u rridu nappoġġawhom. U brabta ma l-evalwazzjoni tal-implementazzjoni tal-liġi, din hija xi ħaġa li kienet utli ferm hemm qatta proposti li tresqhom il-Parlament ukoll fuq kif dan it-tip din tip ta' evalwazzjoni trid isseħħ, x'tip ta' follow-up irid iseħħ. Nasib li fil-fatt il-Kommissjoni ħafna x'nitgħallem minn dawn il-proposti. U tigwadanja minnhom u nikun tista' tmexxi l-qudiem mod tajjeb fuq dil kwistjoni partikolari wkoll. Aħna rridu li jkollna wkoll eh, evalwazzjoni indipendenti mingħajr eh, preġudizzju u dan diġà jeżisti fil-Renju Unit, fil-Olanda, f'Ġermanja u naħseb li dan it-tip ta' kontroll laboratorju jista' jiġi adottat mill-Kummissjoni. U naħseb li jkun mod tajb ħafna ta' wieħed jista' jagħmel segwitu tal proċess ta' ittieħed u tfassir tal-leġiżlazzjoni li jsir. Kollega Nigasko, minuta. ta' sew President. Nawenet proset li rapportera dan il-dokument. Għax ir-rifit huwa essenzjali fil-verità biex inżidu it-trasparenza fit-proċess ta' teħida d-deċiżjonijiet. Li konna portfolio, li tajna portfolio li l-Viċi Presidenti tal-Kommissjoni hija fatt hija juri li hemm tweġiba għal sejħiet tal-Parlament minħabba l-burokrazija li tikber kol majmur u fiduċa li jattonqos ma majmur fil-Unjoni Ewropea aħna irridu insaħħu id-dialogu soċjali u s-sigurta u l-wol tal-ekosok u komitat tal-reġuni kif għanna nsemmu fil-rapport. Nilqaw l-estensjoni tal-konsulpiet ta' konsultazzjoni għal il-ġimma tul u wara li nisqu fuq il-leġislazzjoni sabiex ikun leġiżlazzjoni aħjar, però jridu naraw li l-istati membri implementaw din il-leġiżlazzjoni u li ċittadini jifmu u jridu u japprovaw din il-leġiżlazzjoni. Grazzi, signora Gregesco, signora Moreja. President. Bħala professur ta' istituzzjonijiet Ewropej fl-Università ta' Kreta, jiena dejjem sħat f'xogħli l-importanza tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni ovvjament għandha dan l-odda illi ser jgħinu illi il-tfassil tal-leġiżazzjoni tkun effettiva u dawn iridu jittejbu. Iżda il-Kommissjoni ma kienx qed tagħmel xogħla sew. Ma se nħarsu li kien qed jagħmel fil-Grezja taħt it-Trojka, kien hemm interessi oħrajn li kienu qed jaħdmu hemmhekk, interessi tal-kredituri bażikament. Dan l-aħħar xhur it-trojka kienet qiegħda titlob għal ċertu kwistjonijiet ta' pensjonijiet li jiġu trattati fil-Greċja u anki biex inaqsu ċertu benefiċi għal ħaddiema fil-Greċja. Jiġifieri dan huwa fil-mandat tal-Komissjoni li mridu l-affarijiet ma naħsibx jien. U l-istess jgħod għal politika tat-taxxa li hija imposta fuq il-Greċja Jiġifieri bħala membru tat Trojka intom tassew qegħdin toperaw il-barra mill-mandat tagħkom. Grazzi Ivon Jakovic. l-Unjoni Ewropea jew wis ta' burokrazija, is-Sur Timmermans, il-Viċi President tal-Kommissjoni, tkellem dwar dan iktar minn darba. Imma x'qegħdin namlu fil-verità biex nisimplifikaw il-proċeduri u biex inkunu ċari fuq meta niġu għal leġiżlazzjoni ċari liċ ċittadini mod partikolari dawk illi b'xi mod huma klijenti tal-Unjoni li ħafna ġifiri minnhom huma SMEs. Mhux nistgħu ngħidu fuq eh, sorsi differenti li jiġu mill-Unjoni Ewropea. Firxa sħiħa ta' regoli differenti x'parzialment neċessarji jew inkella dawn mhumiex ċari però lil dawk il-persuni li għandhom jiżamu għalhekk irridu nisimplifikawhom. li miss minuta ir rifit kien infassal għal firewall fil-2012. Imma il-programm implementa 200 nazzjoni u għassal għal tfadil għal individwi u negozji li ta' tajba. Iżda dan ma jkoprix affarijiet iktar ovvi, L-ideja li namlu aktar sempliċi sewa, imma dokumenti ewlenin fuq ir-rifit għandhom 65 u mhux daqshekk faċli u faċli tużhom. Il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni jinkludi 40 inizjattiva rif ta' rifit imma mhux ħafna minnhom għandhom x'qasmu ma' tnaqqis ta' liġi amministrattiva għal beneficjarji tal-fondi tal-Unjoni. L-istess waqt dawn investimenti permezz tal-budget tal-periodu tal-2014-2020 huwa il fuq minn 250 biljun euro. Biljuni ta' dawk l-ewri qed jiġu assorbiti mill-burokrazija u dan il-proċess tal-applikazzjoni il-management u il-kontroll ta' dan it-tip ta' proġetti. F'Novembru l-2015, 92% tal-MEPs din is-sala votaw favur soluzzjoni biex innaqsu l-burokrazija ma nqas minn dawk il-prioritat qed jiġu implementati fir-riżoluzzjoni nappoġġa l-Kommissjoni fil-inizjattiva imma meta l-affarijiet ma jkunux qed kif ippjanata irridu nkunu konkreti. Mm. Grazzi. Kommissjoni jissa. Signor Jurova. Grazzi President, membri onorevoli, nixtieq ringrazzja Sinra Gaufman għal dan ir-rapport fuq ir-rifit. Il-konklużjonijiet tar-rapport huma ta' ħeġġiġa kbira għal dawn il-nies u anki għalija wkoll. Li nagħmlu liġi tal-Unjoni Ewropea iktar effiċjenti u li naqsu l-ispejjeż tal-applikazzjoni u li ħnaħdmu ma l-istati membri li jiġi implementat sew hija importanti għal sostenijiet kollha. Is-suċċess dan il-qasam se jagħmel kontribut pożittiv lejn it-tkabbir u x-xogħol u jgħin biex niġiddu kontra il-ejja l-Unjoni u ħafna drabi wis inħabtu wiċna magħhom daw. Il-xogħol komuni huwa rifless fil ftajim interstazzjonali għal tfassil tal-liġi ma taħjar li aħna provajna fit-8 ta' Marzu. Ir-rapport li aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk illum għandu jiddata minn qabel dik dak il-laqa. Ġifieri ħafna minn dawn il-kwistjonijiet fil-fatt ġew risolti bejnietna minnu. Il-Kommissjoni adattat il-pakket ta' regolamentazzjoni aħjar fit-19 ta' Mejju 2015 l-ideja illi ikonna ambjent regolatorju aħjar għan negozji u anki għal stakeholders oħrajn. Il-pakket kien jinkludi ta' miżuri, per eżempju, bord ta' studju ġdid regolatorju li huwa fis seħħ nofs il-membri tiegħu huma esterni għall-Kummissjoni u l-prerogattivi tagħhom ġew imwessejn fil-reviżjoni kol ta' evalwazzjoni ex post il-linji gwida komprensivi ġodda wadda biex inkopru l-applikazzjoni ta' regolamentazzjoni aħjar fil-ċiklu ta' politika kollha jfisser li jkunem pjanar, evalwazzjoni ta' impatt, eh, abbozzar legali, implementazzjoni, monitoraġġ, evalwazzjoni, kif ukoll konsultazzjoni tal-partijiet interessati. U dawn, u din l-ewwel darba li n tal-linji gwida integrata ġiet imħejja fil-Kommissjoni il-plattaforma Refit ġdid ġdida ġiet imwaqfa l-ewwel laqgħa seħħet f'Jannar u se nittama li l-ewwel riżultati jistgħu jiġu mresqalilkom sas-sajf. U eh, il stajim inserstituzzjonali l-ġdid tagħna fuq il-tfassil tal-liġi tal-Unjoni waslu għal ħafna f'temiet fil-qatti ta' implementazzjoni u qatti delegati l-approċ propost għandhom jaċċertaw u jiffaċilitaw iktar diskussjonijiet bejn il-kolleġizzaturi. Il-Komissjoni wkoll se tipprovdi iktar trasparenza billi tippermetti li partit interessati jaraw it-tekst għatti delegati u atti ta' implementazzjoni qabel ma jiġu adottati. U fuq il-programmar annwali multianwali Il-ftajim interstituzzjonali jipprovdi għal kooperazzjoni intensiva bejn istituzzjonijiet bil-twaqif tal-prioritajiet permezz ta' programmi annwali multianwali u fuq li identifikaw il falsa priorità għal proċedura leġislattiva u għal kim seħ regulatory fitness. Kull għat ser jgħid kif ser jiġi monitorat il- regolament fil ġejjini sabiex aħna nkollu nistgħu niverifikaw jekk qed jaħdimx kif suppost. Il refit ukoll ser ikollu rwol biex jisemplifika il-leġiżlazzjoni u inaqqas il-pisem regolatorju mhux meħtieġ mingħajr ma jdajjef ebda mill għanijiet tal ambjentali u soċjali fuq it-trasparenza Xi każijiet li naħdmu flimkien madwar l biex naħdmu fuq eh, plattaformi ta' IT komuni u għati delegati u anki iktar qoddim proċedura ta' kod deċiżjoni ser jgħin biex eh, niftħu il-proċess ta' ħita deċiżjonijiet għal eh, studju pubbliku, valwazzjoni pubblika. Mbagħad minn Ottubru l-Komissjoni se tibda taħdem minnu fih mal-Parlament u l konsil biex taċċerta illi nkun hemm twettiq f'waqtu f'ħin u f'waqtu sabiex eh, aħna nkunu nistgħu nwas riżultati aħjar għal ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi. Mela nalqu dan id-dibattitu nivvotaw għada issa nagħdu l-aġenda tagħna darb'oħra. Regoli tal-proċedura, punt ta' ordni. Iva għandi il-ment fuq id-diskriminazzjoni tal-grupp tiegħi, kontra l-grupp tiegħi. Aħna tlabna żewġ blue cards illum, żewġ kaxġijajs propjament, u ħatma ta' kasna. U ma tajni ċansi nitkellmu laqas wara l-offsinar. Eżis kollega. fil-proċess tal-kaġġija kena xi 18 il-wieħed, ma jistax ikun indaħlu l-kulħadd. Ximdaqqiet il-grupp il-kbar kollhom tnejn eh, u mill-grupp iż-żgħar, ximdaqqiet ħadd. Ija sempliċiment il-mod kif jinqasam id-dibattitu mhix kwistjoni ta' diskriminazzjoni. Issa,